Is-Sinjura Forenza hija rapporter u għana ħankunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar CSR u it-tin rapporter is-Sinjura eh, l-Onorevoli Begin. Mela għaddi il-kelma l-ewwel lis-Sinjura Forenza u lis-Sinjura Begin. Pala rapporters, mela l-ewwel rapporter is-Sinjura Forenza għal erba' minuti. Mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President. Kollegi, Komissarju, il-rapport li xtiq nitkellem fuqu għandu x'jaqsam ma' aspetti fundamentali tal-politika kummerċali tal-Unjoni Ewropea ġir rapport bejn il-kummerċ internazzjonali u drittijiet internazzjonali eh, kif ukoll responsabilità soċjali tal-intraprizi. Qed naraw talba ċara lejn il-Kummissjoni ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem effettiv u vinkolanti. Ir-rispett tal-standard soċjali eh, eh, ambientali ma jistawx ikunu eh, dejjem jaqgħu taħt l-investiment l-ideoloġija tal-kompetizzjoni. Ħafna drabi rajna u dan huwa fil-fatt anka sens ta' dan ir-rapport, diskrepanza kbira bejn dak li jintqal ta' x'inhu drittijiet u id-difiża tagħhom u l-applikazzjoni tagħhom. Għalhekk nippruvaw natu eh, mod konkret kif permezz tal-politika kommerċali nkunu nistgħu nniedu u nsaħħu l-impenn li tieħed mill-Unjoni Ewropea li nħarsu id-drittijiet umani, soċjali u ambjentali. Eh, dejjem parsin u rispett tal-istat ta' dritt. Ma nistax nibqa' dejjem su xejn xej. Il-Brexit kif ukoll l-sfiduċa li qiegħda tiżdied tal-popli Ewropej lejn din l-Unjoni Ewropea, missom tbatunna messaġġ ċar dwar il-nuqqas eh, ta' kontinuità li taħtu l-proġett Ewropew innifsu qed jirriskja li jisfaxxa. U din xaġa li għanna bżonna anka fil-politika kummerċali meta in-negozjati li setaw kellhom konsegwenzi kbar fuq il-ħajja tal-nies tal-Ewropa e, n-nis huma mħasba ħafna fuqhom. U din hija ħaġa li narawha fl-opinjoni pubblika anka fis-suġġetti ta' dan ir-rapport, id-drittijiet tal-bniedem, eċetera u hemm rapport bejn l-iżvilupp kummerċjali u d-demokrazija. U anka għal din ir-raġuni nixtieq niftaħ parentesi, Sinjura Kommissarju, aħna naħsbu li huwa ħażin eh, l-għażla li l-Parlamenti Nazzjonali fir rettifika ta' ċeta ma jkunux inklużi. Għandna bżonn ta' aktar demokrazija u aktar parteċipazzjoni u mhux inqas Aħna nafu li l-Unjoni għandha rwol kruċjali fil-kummerċ dinji bħala l-ikbar esportatur ta' prodotti u servizzi fid-dinja kif ukoll eh, investimenti eh, li jsiru. L-Unjoni għandha rwol verament prinċipali fis-suq globali kemm permezz tal-parteċipazzjoni eh, fil-WTO kif ukoll permezz tal-ftehim kummerċjali u tal-investiment li għenu biex jibnu parti importanti ta' dan il-proċess li aħna nsejħu globalizzazzjoni globalizzazzjoni li f'mument ta' kriżi qegħdin iwaslu għal eh, livelli mhux indaqs kemm bejn il-pajjiżi u ġo fihom. U din il-perspettiva hija ċentrali. Ħafna drabi dan il-Parlament jitkellem fuq il-bżonn li l-politika kummerċali ma żomx moħħa biss il ta' ftit intraprizi, imma l-kummerċ irid ikun strateġija ta' relazzjonijiet internazzjonali li huwa maħsub biex jippromovi rispetta drittijiet tal-bniedem salvagwardja tal-ambjent. Biex dan isir, u dan huwa fil-fatt lan ta' dan ir-rapport, għall-ewwel darba fil-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali beda rapport fuq l-impatt u segwitu ta' tliet rapporti li ġew approvati qabel fl-2010 u fl-istess ħin taw evalwazzjoni u indikazzjoni lill kummissjoni ta' l-implementazzjoni tal-politika kummerċjali tagħna. Kien xogħol twil ta' medjazzjoni kif ukoll diskussjonijiet kbar mal-shadows eh, l-oħra li nirringrazzjahom kif ukoll eh, il-presidenti anka ta' kumitati oħra bħal AFET u FEM. Issa, nixtieq nagħti xi eżempji l ewwel nett fuq il-bżonn ta' koerenza leġislattiva. Politiki kummerċali tal-Unjoni rridu jiġu sviluppati b'koerenza mal-politiki li għandu xaqsmu ħarsin soċali svilupp drittijiet tal-bniedem u anka drittijiet ambjentali. Aħna nikkonfermaw il-ċentralità eh, fl-għazla li siru l-għazliet eh, mill perspettiva kummerċali, kif ukoll anka l-gender mainstreaming li aħna bħala kumitat eh, fuq anka fil-Komitat ta' Kommerċ Internazzjonali. Aħna ntamaw li kunem eh, politika gender, sens, gender sensitive u mhux gender blind. Grazie għafaw. Eh, grazie, signora Forenza. Grazie ħafna, signora Forenza. Issa l-onorevoli Tiziana Begin. Ħames minuti. Grazie, Sur President. Sinjura Komissarju, kollegi, xinu għal l-kummerċ internazzjonali? Ħafna drabi meta nsegwu d-dibattiti f'dawn dan il-Parlament kelli l-impressjoni li kien għan fih innifsu, mira. Imma le, kollegi, il-kummerċ mhuwiex lan huwa strument biex nilqu għanijiet oħra. Il-kummerċ mhuwiex l-aħħar qan imma il-ġirja ġirja lej aktar prosperità u gwaljanza kif ukoll progress soċjali għal kulħadd. Għalhekk id-dokument li rridu li jmexxi il politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea jibda b'din l-idea u jkompli semmi il-kundizzjonijiet sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' twetta ir-rwol tagħha b'kuraġġ għaċ-ċittadini tagħha u ċ-ċittadin tad-dinja kollha. Il-kummerċ mhux lan imma il-mod, l-istrument. Jiena bħala rapporter kuntenta ħafna b'dan il-messaġġ, ma huwa l-kontenut tar-riżoluzzjoni li jamilni verament gburija. Maġġoranza kbira fil-Kumitat aħna approvajna Eh, serje ta' talbiet sabiex il-politika kummerċjali tkun aktar trasparenti, effikaċi u responsabli. Aħna rikonoxxejna diffikultajiet u tlabna politika kummerċjali taħdem għal SMEs li toħloq opportunitajiet fis-swieq barranin għall agrikolturi tagħna għal dawk li għatu servizzi u anka għall-industrija tagħna b'ċertu ftejmiet li waslu għal benefiċċji tanġibli għal ċittadini nifurbaw nesploraw swieq ġodda naħseb dwar l-Awstralja pereżempju u New Zealand imma anka il-pajjiżi tal-Merkosur u l-Afrika. Il-kummerċ mhuwiex biss opportunità u mhux dejjem u rebħa minn kull aspett. Għalhekk aħna tlabna l-Kummissjoni u l-Istati jkollhom politika ta' appoġġ favur dawk li jitilfu mill-globalizzazzjoni. U jiena personalment inħoss li dinja opportunità oħra li naħsbu ftit dwar politiki soċjali li eh, iżarmaw l-affarijiet li niprevjenu ħjar minn nikkuraw. U għawek il-Kumitat qed jitkellem b'mod ċar fuq il-politika li sir kemm qabel u wara u difiża tal-ċlida kummerċali. U anka dwar l-istatus ta' ta' suq ta' xogħol l-Ċina. Jina gburja wkoll dwar dawk il-paragrafi li jinsistu fuq il-responsabilità tagħna l-kummerċ ehm, ġust li jirrispettaw iżda d-drittijiet ta' żvilupp sostenibbli. Pratikament il-prodotti kollha nużaw kuljum il-karozzi għal telefonija ċellulari huma parti minn katina dinija. Għalek il-Parlament Ewropew qed jitlob li dawn il-katini ta' forniment globali jkunu puliti, notfa eh, u li rispettaw li jkun hemm rispett ta' dmir ta' diligenza, ġifieri li biex tkun taf jekk inti dak li qed tixtri u wix imtebba bid-dem, ġifieri jekk sarx xogħol furzat jew lej u ksur ta' eh, drittijiet tal-bniedem. Aħna nemnu li sostenibilità tal-kummerċ jmur anka għal ħarsin tal-ambjent u tal-annimali. tal tal ambjent u tal annimali u anka għal dak li huma l-ispeċi protetti rridu nħarsuhom. Aħna qed nitolbu wkoll li trattat il-ġodda ta' skambju ħieles ikollhom informazzjoni u kapitli fuq eh, l-iżvilupp sostenibbli u sanzjonijiet ċari għal min ma jirrispettax il-drittijiet tiegħu u dmirijiet tiegħu. U li jkun hemm investigazzjonijiet li jistgħu jinbdew anka fuq talba tal-Parlament Ewropew. Ovvjament il-Parlament l-opportunitajiet kbar tal-kummerċ irridu eh, jimlew fuq sissin sodi eh, li huma livelli standards Ewropej, ambjentali, soċjali. U dan isir anka permezz taħsib addizzjonali fuq trattati tal-ISDS u li jistaw jaffetwa ħajja ta' ħafna ċittadini u ċittadini jridu jkunu jistaw jivvalutaw b'mod ħieles u kwalunkwe moment jekk huma mħarsa sew għalhekk nixtiequ nitolbu lill kummissjoni sabiex iżid l-isforzi tagħha l-politika kummerċjali tkun trasparenzi, komprensibbli u li ċittadini jkunu jistaw jarawhom mingħajr sigriti. U nixtiequ nagħmlu appell il-Kunsill sabiex il-konsultazzjoni tal-Parlament fit-tejja tal-mandati tan-negozjati tkun ċar u anka l-opinjonijiet li kollha l-opinjoni ta' daw kollha li huma involuti. Il-medja il eh, zidet ħafna il-possibiltajiet li wieħed jipparteċipa u l-President titlob l kellima biex titkellem naqżiet bil-mod. Mikrofonu, jidr li hemm xi problem bil-mikrofonu. Biex nagħlaq il-medja il-ġodda immultiplikaw il-possibiltajiet ta' parteċipazzjoni kontroll ta' ċittadini fuq il-ħajja politika tal-istituzzjonijiet. Għalek jiena l ġejja minn moviment li ehm, nħadnu il-demokrazija diretta nisperaw li dejjem ikun hemm aktar skambju u dialogi mal-ċittadini u nużaw l-internet u medja l-ġodda sabiex nkunu nistgħu nieħdu dawn il-għażliet kummerċali mod miftuħ u nużaw l-opinjoni ta' dawk li huma l-partijiet interessati jew l-inin xi darba forsi trattati miflok isiru wara bibien magħluqa isiru b'mod ta' streaming miftuħ. Ehm, forsi din hija ħolma għalissa, imma ċertament hija ħolma sabiħa. Fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għall ħidma u l-kooperazzjoni kollha li urew. Grazzi ħafna. Grazzi signora Begin. Thank you very much indeed. Grazie Fissem il-Komissjoni. Sira Malmström. Grazzi nix ingrazzi l-inte u iż-żewġ eh, rapporteurs. U ningrazzakom ta' xogħol li għamiltu. Il-report sostenibbli fil-politika ta' kommerċu għasan fejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom interess qawwi u involviment qawwi. Il-politika ġdida kummerċali u strateġija trade, trade for all um, għandu għal-qalbu il-żvilupp sostenibli għandu aġenda um, li hija ambizzjuża li tifoka mhux biss fuq it-kabir ekonomiku imma nindifendu l valuri tal-Ewropa soċiċi ġustizzja soċjali tħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u standards ambjentali. Olja. U din istrateġija minn mendu għaddatajnija fil 2010 diġarra ħafna frot l-ewwel net kien hemm l-introduzzjoni ta' kapitli ta' żvilupp sostenibbli ehm, li huma vinkolanti. It-tieni li nsaħħu dimensjoni ta' drittijiet tal-bniedem inkluż eh, differenza bejn is-sessi. U l-riformaw is-sistema ġenerizzat ta' preferenza inkluż il-JSB Plus. Viri il svilup sostenibli Eh, u gvernanza tajba. U aħna eh, provajna wkoll ntejbu sitwazzjoni f'xi pajjiżi fejn situazzjoni kienet gravi fejn kienet pereżempju l-Bangladesh Compact. u koll prassi differenti palmi trasparenza msaħħa kumpaniji kbar f'informazzjoni eh, non finanzjarja u wkoll il-linji gwida rikonoxxuti u il-responsabilità ta' kumpaniji soċjali. U dan kien fuq quddiem meta niġu biex insegu l-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli tagħna u dan l-involviment kien eh, rikonoxxut minn ħafna qaqdiet internazzjonali u nimsieħba tagħna. Iżda li inti tkun fuq din mhux biżejjed, ovvjament inti taqdif ħafna iktar. U aħna hawnhekk għamilna fissajna xi prijoritajiet jiġifieri il kapitli sa sostenibbli li norbtu iktar kooperazzjoni tal-iżvilupp inkluż li nappoġġaw l-Aġenda tal-2030 il-katini ta' provvista responsabbli, is-settur privat, dawn il-għanijiet pal-mumma strateġiji tal- kim core business strategies. Għal dak li huwa wkoll strateġija l-investiment u kummerċ dan jisaq l-importanza ta' li nifukaw fuq ix-xogħol u tkabir kif ukoll l-aġenda ta' valur li nifukaw fuq il-ġiti tal-bnidem gvernanza tajba u żvilupp sostenibbli. Aħna isna bir-reqqa eh, talba għall politika tagħna tal-kummerċjali biex nifukaw mhux biss fuq tal-kwistjonijiet iżda wkoll prijoritajiet ta' manifattura u servizzi. Il-kummerċ u manifattura hija ovvjament prijorità u ilassa u anki fil-ġejnet ukoll ħajbqa dan huwa pilastru ewlieni tal-istrateġija tagħna l-aċċess tas-suq dak li ma ftemiet kummerċjali tad-difiża nilqaw l-importanza li natajna li koerenza fuq politika oħra. U hekk il-Kummissjoni eh, qed taħdem biex nintegraw linji ta' politika differenti ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem il-ħarsien tal-ambjent iżvilupp tal-imsieħba inkluż il-kapitli tal-iżvilupp. Il-kapitli kollha. Aħna wkoll nilqaw l-approċ multilaterali in-negozjati. Naqblu illi din ir-rotta għal liberalizzazzjoni kommerċjali għal iktar waħda effiċjenti u l-iktar waħda ndaqs. U l-iktar waħda li tagħti kondizzjonijiet indaqs. Aħna nappoġġaw li konna bilanċ fil-riżultati tagħna speċjalment fil-ħtiġa għal dan fil-manufattura u kommerċ għal dak li huma n-negozjati n nota wkoll tal-status tal-ekonomija tas-suq l-Ċina kif taf il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tagħmel evalwazzjoni fil-fond. biex tara xinu ma l alternativi għal dak il ċina u l-antidumping u ħajkonna diskussjonijiet fuq dan fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-aħħar il-Parlament qed jitlob li jkun hemm iktar reċiproċità dak li huwa l-prokura u l-akkwist pubbliku Eh, nafu illi hemm zbilanċ fejn zbilanċ jeżisti dawn l-affarijiet qegħdin qisu meta nfasslu l mandat u meta ninnegozjaw f'temiet ta' kummerċ ħieles biex ikollna livell indaqs fil-qafas tal-xiri pubbliku. Ningrazzjakom għalhekk tassew ta' dan ir-rapporti, dawn jiġbru fihom bosta kummenti utli ferm, eh, ħafna minnhom diġà ħafna mix-xogħol diġà sar mill-Kummissjoni. Iżda aħna ovvjament nistgħu nagħmlu iktar u nistgħu nagħmlu iktar biex inkunu konna politika kummerċjali effiċjenti kemm jista' jkun imma tkun waħda wkoll effiċjenti u responsabbli. Grazzi tassew. Onorevoli Gustat Ruvol. is signora Darias Lalares Francesca Candente. Grazzi, Sur President, Signora Malmstrom. Il-mod kif ċertu intraprizi edin jaġixxu madwar id-dinja hija ħaġa mhix aċċettabbli hemm bżonn nirrispettaw il-prinċipju ta' koerenza ta' politiki, partikolarment għal dak li huwa kummerċ internazzjonali hemm bżonn nassiguraw li eh, id-dikrazzjoni tal-ġus uda fuq il-dritt ta' svilupp irridu nirrispettaw ħiġbiri bħala dritt għata' kulħadd kif ukoll is-sovranità tal-istati sabiex nistabilixxu politiki li jmorru favur in-nies tagħhom. Imma bżonn ukoll ta' trattat vinkolanti sabiex il-intraprizi jirrispettaw eh, drittijiet tan-niedem u dawk soċjali u ambjentali hemm bżonn li jkunu jistgħu jappoġġaw il-ħidma tal-ġus maquda eh, u mhux imblukkawhom. U il-klawzola fuq dan is-suġġett, il ftejim kummerċali, ma jiswal xej, per eżempju, fil-Messiku aħna xbajna naraw l-impunità u eh, dim il-ksur li jsir aħna nibnu dinja kera ħafna meta wieħed jikkonsidra li titlob xi ħaġa bażika bħal li il-multinazzjonali jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem tiġi konsidrata bħala xi ħaġa estremista. Issa għada naraw fuq għadi, grazzi. Eh,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 mod partikolari meta niġu biex nkunu konformi mal liġi tax-xogħol u l-wol tal-ILO. Għal dak li huma rakkomandazzjonijiet mill-plenarja, ma nistgħux ninsew illi r-responsabilità soċjali jridu jkunu issarfu fil-prattika għandna problemi tas-sol ta' dumping soċjali f'pajjiżi terzi rridu naraw illi pereżempju din id-diskriminazzjoni tintemm. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel kull sforz biex tiġilet kontra r-realtà. Huwa importanti illi dak li kellna fit-Trattat ta' Lisbona jiġi msarraf fi prattika. Ma nistgħux naqblu nitkellmu fuq affarijiet ta' kummerċ li minn jisu dawn l-affarijiet etiċi. Grazzi Reveli Sejfi eh, minn affett. Grazzi tassew, eżis kollegi. Jina nishtiq ringrazzja r-rapporter Ferenza għal kooperazzjoni eh, fuq dar rapport Wara l-2010 l-programmi li saru mill-Kummissjoni u l-Kummerċ qed jipprova illi kontribwixxi fuq livell bilaterali u multilaterali dak li għandux jaqsam il-regoli soċjali u ambjentali il-regoli fuq il-ftejim kommerċjali u l-prezenza tal-kapitli fuq eh, il-sistema sostenibli obbligatorja trid iddum trid tibqa' dejja tkun dejjiema tkun imsaħħa wkoll. U aħna rridu nfakru li fil-qafas tar-riforma jqisu l-obligi ambientali, l-obligi tal-Unjoni Ewropea jridu morru l-in minnek, Pereżempju, aħna rridu nifukaw mod partikolari fuq is-sistemi SGP Plus u JSB Plus u aħna rridu kol nifukaw fuq daw l-affarijiet biħarsu l-qoddim. Jek nirreferi u kol għal pat fuq il-sostenibilta u fid-daw ta' Reno Plaza. il komissjoni trid kompli taħdem fi kwistjonijiet ta' responsabilità tal-kumpaniji u anki ma' kif titrafta ma' msieħ boħra kommerċjali. Jiena nasab illi dakin żmien fil-2010 konna fassanna politika u ma konna mnenna xejn badwara li konna inizjattiva mill-Kommissjoni waħda leġislattiva illi tem li kunem it-tfal li jaħdmu u x-xogħol imġiel. Barra minn hekk jiena nixtieq nifoka fuq l-implementazzjoni effettiva tal-ftemiet u tal-impenji li saru fi trasparenza sħiħa. Importanti li l-Parlament ikun inkluż fil-proċess ta' segwitu għal dak li hija strateġija tal-Unjoni na nixtieq nirringrazzja Zira Bigin għal xogħla importanti li l-ispirtu ta' reċiproċità u ta' tgawdija reċiproka hija xi ħaġa li tkun fil-qofol tal-diskussjonijiet ta' negozju mill sieħba kollha. Importanti li nfokaw fuq il-prodotti sensittivi anki prodotti agrikoli billi ndaħlu trattament speċifiku u xira fl-aħħar pala rapporter fuq il-kustjonijiet fil komitat affarijiet barranin. Naħseb il-Komitat Soċjali trid ħares u tippromovi l-valuri tal-Unjoni Ewropea. Aħna nħedġu il-Kummissjoni għalek illi komplu jaħdmu fuq l-sforzi ta' komunikazzjoni vizavi s-ċittadini u saħħaħ l-aċċess għad dokumenti grazzja. Grazzi ta' dan. Eh, eh, merci beaucoup, Madame Députée. Grazzi tassew. Fissam il-komitat liħor. L-onorevoli Jan Zahradil. Minuta nofs. Grazzi. Rispett kollu għal kollegi minn gruppi politiċi differenti, opinjoni differenti. Ma nistax naqbel ma l-attitudni li qed isseħħ li qed tinatta lejn l-istrateġija xi tmur kontra tiegħi Għax qed nipolitizzaw wisq l-aġenda kummerċjali tagħna. Naħseb li dawn il-ġittijiet tal nidem u l-kummerċ mhux kontradittorji, imma jistgħu jimxu wid fit. Naħseb li l-kummerċ huwa ewlieni fil-tkabbir tal ġit u li kontribwixxu fuq żmien twil għall iżvilupp ta' drittijiet soċjali. U jiena naqbel mal istrateġija ta' involviment u mhux il-politika ta' kondizzjonalità. Jiena naħseb li il-kontraparti tagħna irridu nqisuhom bħala ħaġa ta' livell indas u li dan it-tip ta' trattament ħaj jkun ta' bażi soda għal dialogu u kooperazzjoni. Mod partikolari ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u Vjetnam li għandu jitqis bħala eżempju tajjeb ferm ta' dan l-approċċ li għandu. Naseb li il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jeħtieġu standards ambjentali u soċjali li jikorrispondu mal-livell tagħhom ta' żvilupp ekonomiku u soċjali u kull sforz illi jkollna ftehim vinkolanti li sfortunatament hija xi ħaġa li qed issir popolari kull ma jmur din is-sala ifisser illi nkun taħsara lihom. Illi jkun kontroproduttiv u illi fisser mod de facto illi eh, kunem esportazzjoni ta' protezzjonizmu minna ħattani xaġa li jina personal pan stax nappoġġa. Grazzi. Eh, dekwi pane poslanec Zahradil. Uh, on behalf of IMCOC committee, uh, Deputy Yashim Shusta. Issu Shusta, minuta. Edis kollegi mill-politika ġida kommerċjali il-Kommissjoni edha titlob li ikun hemm sistema bażi fuq ċertu valuri li mhux qed niksbuha għalkemm aħna għandna kapitli ta' sostenibilità u ta' drittijiet tal-bniedem aħna m'għandniex mekkaniżmi biex biex nittrattaw daw l-affarijiet, u għem ħtieġa li fil-ġejjini kull min ikun parti minn dawn il-ftemiet kummerċjali irrid ikun konformi mal applikazzjoni biex jimplementaw it-tmin ftejim tal-ILO biex inkunu nistaw niġildu kontra l-impatt negattiv tas suq tax xogħol ma sawx nużaw il-mobilità biex eh, inxejnu l-obbligi tagħna u rrit ikun hemm obbligu ehm, li jkun saħtu biżejjed li nħarsu wkoll lejn il-nisġem morali tas-soċjetà. Grazzi Ronevoli Xuste. Onorevoli Rodriguez Pinheiro Fernandez. nazzjonalizmos u populismos amenazan il nazjonalizmu u l-populizmu edin jeddu il-soċjetà u il-demokrazija hemm bżonn ta' risposta ċara biex inkunu nistgħu niksbu aktar u Ewropa aħjar. Imma hemm bżonn naraw il-politika kommerċali sabiex iċ-ċittadini jaraw li dan il ftejim ta' kummerċ jgħinu biex jtejbulom il-ħajja u jwaslu il-valuri Ewropej fid-dinja il-liġi soċjali, ambjentali u tal-ħaddiema ridu jkunu jkunu vinkolanti u servizzi pubbliċi jridu jkunu esklużi minn negozjati imma għal xej konna għanijiet jekk ma jirnexxinniex inwet għom u jsir jisir evaluazzjoni tagħhom jiena nara mod pożittiv il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni imma naħseb hemm ċertu nuqqasijiet bħal hemm miktub fil-rapport ta' Sinira Begin. Ma nużawx dan biex nipromovu il-drittijiet tal-ġeneri. jiena naħseb li imxejna l-qoddim imma vera għatfadal triq twila ħafna biex ikunu nistaw niksbu kummerċ ġust u bilanċat. Nishtiq nalaq billi nirringrazzja żewġ rapporters għal din ħidma eċċellenti u l-isforz li għamlu sabiex jippruvaw jisibu konsens. Grazzi. Muchas gracias, dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Grazzi. Fissem litre. Onorevoli Haranza. Kummissarju, għax aħna pretendu, xi pretendu aħna minn strateġija ġdida kummerċjali l għennet ma jistax ikun li l-affarijiet jibqgħu dejn isu xejn mhux xejn. Aħna qed naraw iktar u iktar ċittadini li huma interessati f'kustanijiet kummerċjali. Però minn l-oħra qed naraw ukoll numri li qed jiżdiedu ta' dawk li qed jibżgħu minħabba kwistjonijiet kummerċjali aħna rridu nkunu nistgħu noħorġu b'mezzi ġodda ta' kif noħorġu b'dawn il-kwistjonijiet mod iktar effettiv u nindirizzaw il fassib ta' ċittadini u dan ifisser li din le għal kull tip ta' protezzjonizmu waqt illi nimraw għal tip ta' kummerċ li huwa ġust u responsabbli jiena konvinta li jekk ikollna implementazzjoni tsirqa ta' l-istrateġija għandha tibda minventorju ta' negozjati kollha attwali u biex dan isseħħ aħna għandna bżonn illi nirrelokaw għajjun differenti kummerċali fih dan il-servizzi tal-Komissjoni l-Unjoni Ewropea mhux qed tidher li qed tagħtiw iskasa di meta naraw negozjati li qed idumu iktar minn 12-15 sena. Aħna rridu l-ewwel naraw x'inhuma l-prijoritajiet tagħna u nagħmlu xogħolna. Jien qed nara tliet oqsma importanti għall politika tagħna li aħna qed irridu nifukaw fuq il-dimensjoni diġitali tal-kummerċ. U t-tini nett irridu nħarsu lejn in-konnektar skambju fi servizzi settur ta' servizzi u t-tielet ħaġa li nagħtu lill kumpaniji tagħna opportunitajiet ta' veru kummerċjali. Sinjor Kommissarju, s-suċċess tal-politika tagħna kummerċjali se tfoka fuq kemm il-kumpaniji jistgħu jkollhom aċċess għal swieq barranin u kemm nistgħu nistgħu nirreġixxu għall problemi tagħhom tal-ħajja kulhom. Grazzi. Grazzi fissem agri Signora Esther Garcia. Nixtieq billi nibda mill ringrazzi rapporteurs, shadow rapporteurs għal dan tal-li konsidraw l-opinjoni tal-Komitat tal-Agrikoltura li il-kwistjoni agrikola hija propju wieħed mill-iżjed kapitli eh, sensittivi. Il-ftehim tal-kummerċieri jistgħu wastu ħafna benefiċċji ma jistgħu wkoll jirriperikolaw il-ġejjieni ta' ċertu setturi agrikoli eh, vulnerabbli eh, dwar dawk li huma il-miżuri ta', ta eskużjoni per eżempju. Imma fil-frott u l-ħaxix u inkella il-laħam tal-ċanga jistaw jiġu affettwati. Emżon u li waħda mill-miri ewlenin tal-Unjoni Ewropea ma' pajzi terzi għandha tkun l-introduzzjoni ta' eh, ċertu ekwivalenza u kalla reċiproċità kważi totali tal-standards eh, sanitarji li huma ostaklu reali tal-kummerċ ma' ċertu eh, pajizi għal dak li huma l-ostakli ta' tariffi. Issa dwar id-denominazzjoni ta' oriġni u indikazzjoni ġeografika din hija ħaġa importanti ħafna għandha tkun kundizzjoni li ma nistgħux inċedu fuqha fil-ftehim kummerċjali u l-ftehim agrikolu. Grazzi ħafna. Eh, muchas gracias. Uh, well, uh, now it's time for Uh, okay. For representatives of uh, the political... Grazzi. Sem il-grupp politiċi, fissem il pipi għandi tlet problemi. L-ewwel net ma nafx jekk il-kummerċi la suwix ta' benefiċċju għall-Unjoni. U il-problema tal-pagi. Jina il-problema tiegħi li aħna qed naċċettaw wis faċilment illi kummerċ ħieles hija xi ħaġa huwa xi ħaġa tajba u mhux qegħdin nitfgħu dubju ta' xejn fuqha. Barra minn hekk il-politika tagħna tana qed taffet il-kost konsistwenzi tagħna għaliex qed nagħmlu dak li ridu huma mhux qed ikunu effettivi. Barra minn Brussell in-nies fil-kumpanijiet isiru jafu bil-politika tagħna u l-inizjattiva tagħna kummerċjali tartu wis biex ninfluwenza u mbagħad ir-riżultat. Aħna rridu naraw kif ser ninformawhom tal-inizjattivi tagħna sabiex ikunnu jistaw jisawru dawn il-politika. Aħna rridu kol mekkaniżmu biex eh, l-assoċjazzjonijiet kummerċjali ta' Brussell ikunu tassew rappreżentanti tal-industrija tal-Unjoni u jitkellmu fissem l-industrija. Jridu nkunu ċerti illi dawn jirrappreżentaw il-perikli tal-industri tagħna. Grazzi. Grazzi tassew. Reverend Martin. Grazzi President. L-LSND laqa il-Trade for All u il- il-fat li ħna rissaqna aktar lejn il-kummerċ ibbaż dal-valuri, ma mill-klim għal-fatti jimbaħar jaqsam u issa rridu illi eh, dawn il-wedit jistarfu f'realtà u maħniex konvinti illi dawn il-negozjati kummerċjali jirriflettu dawn il-valuri fil-verità. Naqblu li taħt ċertu il-kummerċ jista' ġib miegħu eh, tkabbiru xogħol. Pereżempju, kellna l-ħames anniversarju ta' ta' Korea, tal-tejn ta' Korea, u il-żdiet huma ta' 55% biex nbittaba li id-deficit ħajsir surplus u ħafna eh, gawdew minna din, iżda kif għalħat tħor qabli issa, ma nistawx nalqu għanin għal-fat li l-kummerċ mux tajba l-kulħat, allura essenzjali aħna naraw li l-benefiċi tal-kummerċ jilħu l-irkejjen kollha u allura il-kummerċ miftuħ irrid iġib miegħu politiki akkompanjanti adegwati biex nirriformaw il-globalizzazzjoni għal dak li l-fond ta' ġustament minn ħajitlef mill-liberalizzazzjoni kummerċjali m'għandhomx jitħallew weħidhom. Eh, il-grupp tagħna dejjem xtaq l fta jintużaw bħala influenza biex jipromuovu il-valuri tal-Unjoni u u fil-fatt aħna nilqaw ir referenza għal żvilupp sostenibbli drittijiet tal-bniedem il- kummerċ etiku ġida kontra korruzzjoni u evażjoni tat taxxa u dan ir-rigward nisħu fuq fir-rapport għandna illi il-kapitli ta' kummerċ u żvilupp sostenibbli fl-FTX tagħhom għandu jkunu blisa biex naraw illi dawn huma qed jimplementaw ir-regoli. U naqblu mal-Kummissarju illi il-proliferazzjoni tal-FTAs ma jistax ikun kontra s-sistema multilaterali għalina WTO għada priorità' hija xi ħaġa li l-pajjiżi li ktar fqar jistgħu japprofittaw u jieħdu u japprofittaw fil-kommerċ internazzjonali permezz ta' regoli konsistenti madwar il-komunità globali. Grazzi. Issa, fis-mistijar, Signora McClarkey. Grazzi, grazzi l rapporter u kol tal-appoċ dan f'dan din strategija kommerċali u il-FTAs illi edha tipromuovi. Dan itina mandat biex nizvilupaw il-razzjonijiet ta' kommerċ globali illi itina iktar l-lok għabiex il-konsumatur jgawdi fl-Europa. Waqt li jina għatandi rizervi fuq il-linja homor li jem nizla xort għandi naħseb il webpass fit-triq it-tajba u jina kontenta illi il-kompetizjoni traqdi ċertu rwol biex jibenifika l-konsumatur, l-importanta li ħarsu lejn il- interessi offensivi u kol apprezzamenti gbar fil-reġjun tal-Amerika Latina biex nejnu li l-SMEs jaħsdu il-frott dak il-reġjun ċertu, hemm ċertu, ovvjament dubi minna ħatana il-mizuri ta' protezzjonizmu għal dak li huwa strument ta' retaljazzjoni u eh, strumenti għal prodotti li mhumiex agrikolturi agrikoli dawn huma ċertu livell għandhom ċertu livell ta' protezzjonizmu li ħajkun skapitu tal-ftuħ tal-iswi u l-interessi offensivi tagħna fin-negozjati l-Unjoni teħtieġ aġenda liberali ambizzjuża illi kun tara li mhux tal-li negozjat jibqaw għaddejjin imma mbagħad li jiġu ratifikati u konklużi il-ftehmiet u hekk biss l-Unjoni Ewropea tista' turi li hija serja dwar tkabbir u xogħol. Grazzi Sinor McClarkin, issa fisem gruppi oħrajn Onorevoli Makie Hake. Il-kummerċ qed jikber kull ma jmur dak li huwa il-politika kummerċjali u dak li huwa il- um, biex nsaħħu is-sistemi bażi tar-regoli u biex naraw illi um, standards iktar b'saħħithom biex inħarsu il-persuni u l-pjaneti. F'dinja li qed inbidel kull ma jmur bil-pajjiż ma maċċina jew il-pajjiżi tal-golf li qegħdin jiżdiedu li mhux qegħdin jaqsmu il-valuri tagħna u livelli ta' trasparenza dan mhux valuri jaħtieġa. Jiena kontenta illi kommissjoni qed li dawn il-valuri ma fil-offer tal strategija kummerċjali u naħseb li din hija dik li jisten tistenna ċittadini, jistennew ċittadini. U f'dan id-dibattitu dwar il-kommerċ eh, il-ħtiġijiet tagħna kibru u ovvjament u ovvju illi il-Parlament u l-gvernijiet iddeċidew jużaw bħala influenza l-ekonomija kollha tagħna fil-pal globali biex ikonna Eh, l-aħjar pożizzjoni possibbli ta' negozjar u nittama il anki il-Parlamenti Nazzjonali ħajjaqdu rwol attiv f'dan kollu. Għaliex huwa wis faċli illi nara għandu ngħidu dwaj nibqaw għaddejn jisna qed nittrattaw fih Brussel Brussell u noqogħdu waħlu fi Brussel mhux qed tippubblika dokumenti me taħna rridu noqogħdu nipperswadu l-istati membri illi jagħmlu disponibbli t-tekst tagħhom. Barra minn hekk in-nies trid illi tissemi leħina u importanti li ninvolvu il-persuni mod attiv li namlu nistaw imma ministri kummerċjali fuq livell nazzjonali kif ukoll il-parlamenti nazzjonali huma fl-istess pożizzjoni li jindirizzaw l-elementi speċifiċi għas-settur u l-elementi reġjonali tal-kummerċu bat jekk hemm ċertu impatti negattivi li jisidu eh, li ħorġu mela irridu wkoll naqdu rwol tagħna u naħdmu fl-imkien sabiex naraw li jkun hemm trasparenza involviment bidejja ċara ta' dak li huwa involut mhux biss l-Unjoni Ewropea ma' globalment. Uh, on uh, e grupp tal-GUE NGL, Sur Scholz. Grazzi, President Kommissarju. Dibattitu dwar it TTIP u ftejimiet oħra, jiena naħseb li il-politika tal-kummerċ hija importanti għal ċittadini u tajjeb li qed impoġġuha fil-strateġija fuq medda twila ta' żmien. Huwa għalhekk importanti li l-Parlament Ewropew ukoll jori l-pożizzjoni tiegħu. Jien nixtieq nirringrazzja rapporters għal xogħol wetqu u r-rapport tal-kollega Forenza għanna dan il-Loan Initiative Report u anki iġifiri fuq meta nitkellmu fuq il-CSR. Jiena naħseb dawn ir-rapporti kollha imorru flimkien. Il-politika tal-kummerċ għanda u kol tkun ibbasata fuq kummerċ ġust, ġustizja soċjali aħna etna kif naħsbuha u r-rapporti ma jitkellmux b'mod komplut fuq il-pożizzjoni tagħna. L-enfasi għal-Kummissjoni edha fuq il-kummerċ ġust. Imma il-profetti għat-TNCs għadhom ukoll suġġetti importanti fil-qasam tas servizzi u l-swiq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Nafu iġifiri kemm ibatu l-SMEs fl-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni hemm bżonn ikollna mod ieħor alternattiv ta' kif aħna eh, nagħmlu n-negozjati tagħna fil- eh, Inti għandek blu card mistur sani eh, taċċetta? Iva. Nofs minuta. Kollega, jina naqbel biss jekk meta ngħidu li rridu nagħtu aktar attenzjoni l-valuri soċjali u drittijiet soċjali meta nkunu qegħdin nagħmlu negozjati tal-politika kummerċjali, imma l-opportunitiet li joffru il-tax havens ma nistawx inħaltu għamma l-standard soċjali imma l-mistoqsija tiegħi. Inti tara xi mod kif nistgħu ninsow it-tax havens naħseb li għandhom jiġu ipprojbiti għax hemm stati membri li jalqu għajnejom għal dan. Iva, jina naħseb li il-tax savings għanna ninsowom u naraw li ma jkunx hemm dawn il-pajjiżi. Mhux qed nitkellmu biss il-politika ekonomika u kif se ħuwa imma naraw fejn din kif din tidħol f'setturi oħjar. Naħseb li rridu il eh, anki konsiderazzjoni ta' taxxa għandna ndaħluhom fuq fil-politika kummerċjali. Għal grupp tal-ħodor, il sinjura Skalkeler Grazzi, rapporters. Aħna tal-ħodor nasbu li l-kummerċ għandu jkun jista' jkun strument importanti biex aħna nipromovu drittijiet tal-bniedem għal iktar kooperazzjoni u biex nipproteġu l-ambjent ma ngħidu possibbli għax il-potenzjal hemm qiegħed imma qegħdin għadna lura fih. Palissa l-kummerċ qed iġib għal iktar faqar, iktar nuqqas ta' ugwaljanza. Għalek, Sinjura Kommissarju, l-politika tijak tal-kommerċija passel qoddim emissa mill-klem dwar dritt tal-bniedem u l-valuri rridu morru għal-fatti. Dan irrid ifisser li ġukunem hemm ukoll regoli li jorbtu vinkolanti. Imma il-Kommissjoni x'tagħmel sanzjonijiet għal dak il-pajjiżi li mhux qed jaċċettaw l-immigranti. Ġifieri minflok għandna sanzjonijiet eh, għal min ma jirrispettax drittijiet tal-bniedem għandna sanzjonijiet għal min qed jalaq il-frontieri. Ġifieri dan ħażin naħseb tistgħu tgħidu dan intom ukoll u għatajb ukoll li namlu ġustament tal-politika tal-kummerċ għall-iktar ġustiċa soċjali fl-Europa. Il-kummerċ għandu jikontribwixi għall-iżvilupp għad-drittijiet tal-bniedem u dan għandu jkun koerenti ma' dawn il-linji ta' politika fl-Europa u fid-dinja u kullimkien fil-fatt. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss għal żewġ minit, żewġ minuti, is-sur Fjellne. Għal boħra, nixtieq infakkarkom x'inhija verament ir-realtà. 19% tal-GDP tal-dinja 3500 dollari dan issa nimultiplika ħames darbiet. Em, fuq livell dinji l-ammont ta' nis foqra nizel naraw li hemm ħafna protezzjonizmu. 3800 każ ta' protezzjonizmu u terz jibbenefikaw minn tariffi aħjar tal-kummerċ mill hemm bżonn niġġieldu wkoll l-ostakoli għall kummerċ Hemm bżonn inbidlu id-dejta. Din għandha tkun dan għandu jkun priorità għalina. Jiena naħseb li kulħadd jixtieq. li jekk irridu iktar ostakoli għal kummerċ se nġibu iktar faqar. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kerten Darling. Grazzi li rapporters il-referendum tar-Renju turina li iktar u iktar nies li ma jaqblu legalizzazzjoni u l-Unjoni dejjem isu t tagħha ma naħseb nistgħu nofru soluzzjoni. ir tagħna joffri strumenti sabiex aħna innaqsu l-isfruttar kemm hawnhekk kif ukoll f'pajjiżi oħra biex ikun hemm relazzjonijiet kummerċjali virtwali u naraw li mal-imsieħba tagħna ikonna wkoll żvilupp tal-nies aħjar u li jitqabbel ma tagħna. Nsibu proposti sabiex l-iżvilupp sostenibbli jkun verament Eh, isir ta' veru. L-ewwel net il-soċjetà ċivili u anki il-trade unions iridu jkunu iktar involuti. Eh, irridu ukoll immorru minn din il-CSR għal mm, il-due diligence requirements naraw ukoll fuq il-conflict minerals irridu naraw ukoll nirrikonoxxu l-expertise internazzjonali u l-impact assessments noħduhom bis-serjetà sabiex dawn ikunu jistgħu wkoll ikollhom effett fuq negozjati. Rridu nużaw l-inċentivi imma irridu kunem hemm u ukoll bħala irridu kunem id-deterrent għal GSP plus privileges. Dan jirrikjedi li jrid ikun hemm atti delegati dwar dan il-punt. U irridu ninvolvu kolla jellow fin-negozjati kollha dwar il-kummerċ. Kif irnexxilna namlu xi ftit jowis wara il kinem il-disastru tal-Bangladesh tar-Rana Plaza hemm bżonn nkunu trasparenti viżibbli u mhux biss li nagħmlu ngħidu li nixtiequ nagħmlu, hemm bżonn naslu. Verament il-ġustizzja trid parti minn ħajja tagħna u din għandha tkun il-priorità tagħkom. Grazzi. Grazzi. Signora Curtin Darling. Signora Miner, grazzi. Nirringrazzja Sinjura Begin għal-rapport tagħha. Jiena nixtieq nixtieq l-attenzjoni għal saħħa pubblika u drittijiet tal-ħaddiema importanti dan imma jidispjaċini li jekk jieħel dan ir-rapport li fl-affarijiet li ma nirridux naraw fuq il-kummerċju ħieles. Jekk dejjem nersqu lejn għanijiet ekonomiċi isna għanna soluzzjoni ta' kollox, imma dan mux tajjeb għall-ambjent. Tajjeb li n-nis ikunu jistaw jaħdmu jaqilaw xiklu fejn jiexu. U minnu li aħna nejxu f'dan il-Global Village u marriċ li n-nis ma jihdu il kafet taħħom jew ma jizawx il-computers, imma Jiena mhux qed nara distinzjoni fir-rapport dwar Jiena naħseb li huwa wkoll importanti li jkollna l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja meta jkun hemm xi każijiet il-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi. Sinjura Hawtala edin nejxu zminijiet importanti meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni tal-valuri tagħna fl-interess tal-kummerċ tagħna kellna l-komunikat tal-Kummissarju Malmstrom għall-kummerċ għal kulħadd u għandna l-aġenda tal-2020 tal dawn l-miri ta' sostenibilità. Jina ngħid li il-kumpanniji jixir ilom li l-Unjoni Ewropea tejnom anki fil-supply chains. Xlebda kumpanija l-um ma tista tinqabat bil-forced labor jew inkella meta tkun qed tuża ħaddiema li jkunu għadhom taħt l-età l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna biex ikun hemm verament żvilupp sostenibbli fil-pajjiżi msieħba magħna nistgħu fil-ftejmi tal-kummerċ tagħna nistgħu ngħidu kif niġġieldu kontra l-korruzzjoni, kif naraw l gvernijiet ikunu iktar responsabbli u anki biex ngħinu lill soċjetà ċivili kollha kemm grazzi. Grazzi. Iva, eh, Sinjura Andrikajni, il-Kummissjoni qed tara li hemm rabta bejn il-kummerċ it tal-bniedem u anki n normi. Dawn huma kollha importanti biex aħna nilħu tkabbir ekonomiku, l-sostenibilità u anki l-protezzjoni ta' dritt tal-bniedem. Il-Kunsil u l-Kommissjoni aħna nistennew, eh, x'nistgħet nistennew miegħu f'din l-istrateġija fuq livell multilaterali, il-Kommissjoni għandha jkollha rwol tal minta ta' qudiem u tinforma l-gvernijiet tal-WTO u il-WTO u kol għanda t-riforma il-mekkanizmi taħħa biex tiħu ħsib eh, id-dimensjoni ta' dritt tal-bnidem u d-dimensjoni eh, umana. Hemm ukoll il-klawżoli ta' drittijiet tal-bniedem dawn daħluhom fil-ftejmi tal-kummerċ u l-gvernijiet għandhom jiġu konsultati fuq dan tagħna. Politika tal-kummerċ tagħna għandha wkoll tenkoraġixxi lil pajjiżi msieħba biex ilħu normi aħjar u dawn irridu naraw li jonaraw l-obligi u n-normi internazzjonali fil-qasam tad dritt tal-bniedem tax-xogħol u anki tal-ambjent. Grazzi. Emanuel Morell. Minuta. Grazzi ħafna, President. Nafseb mu lebda sigrit u dan li qed nisimgħu li l-politika kummerċjali tal-Unjoni iġib ċertu xettiċiżmu biżat u meta smajt il-kollegi tal-lemin mixi problema ta' ponazzjoni dija realtà tal-ħajja tan-nies mħabba globalizzazzjoni liberali il-kummerċ liberu ħieles eh, naraw li hemm min ibati u hemm min jirbaħ il-kumpaniji l-kbar biss jirbħu u l-industrija, l-agrikoltura u servizzi pubbliċi dawn dejjem marru lura. Għalhekk iż-żewġ rapporti huma tajbin eh, dawn jitkellmu fuq il-fair trade Imma wieħed irid jitkellem fuq ċertu affarijiet l-ewwel net li l-fatt li se jkun hemm ħafna iktar negozjati fuq livell bilaterali dan ma jfissirx li se nġibu l-progress bih għax dawn imorru bil-mod ħafna drabi. Tieni punt, hemm bżonn ikollna l-kuraġġ li nipproteġu l-industrija Ewropea, iva, anki l-agrikoltura li hija fraġni u il-politika tal-valuri kif qalu l-kollegi għal madbaqa nafna xnaqtfu. Grazzi. Signora Grasvander, minuta. Grazzi, President. Il-kummerċ għal kulħadd dan ma jfissirx li il-profitti u il-ġit se jiġu imqasma għal kulħadd dan ifisser li rridu naraw li kulħadd il-ħajja ta' kulħadd mur għall-aħjar mhux ġifiri il-ħaddima u l-konsumaturi ċittadini kollha għax kulħadd huwa involut. Dan jiftaħ ukoll triqat għal promozzjoni ta', ta kummerċ iktar responsabbli fuq livell dinji nipproteġu wkoll il-valuri tal-bniedem, il-drittijiet tal-bniedem, libertajiet u drittijiet. il- emżon eh, ċertu protezzjonijiet, emżon jiġu rispettati ċertu prinċipji u li tkun hemm mekanizmi ta' kontroll eh, mill-NGOs u laqdiet ta' soċjetà ċivili. Nispera li l-Kunsil u Kummissjoni eh, dawn it talbiet tagħna jikkonsidrawhom kif suppost. Minuta is-Sinjura Silva Pereira. Comercial da Comissão anuncia-se como sendo para todos e baseada em valores. qed nitkellmu fuq il-valuri, ovvjament dan ġustifika il-mod kif jaħseb dan il-Parlament. Imma mar il-klim mhux biżejjed irid ikun hemm klawżoli fil-kuntratti miżuri iktar konkreti. L-Unjoni Ewropea trid tuża il-responsabilità tagħha kommerċjali biex verament tikseb dawn il-klawsoli. Il Anki mal-pajjiżi ta' l-ACP kummissjoni hemm bżonn li tisma toqgħod attenta x'qed jgħid dan il-Parlament tagħmel monitoraġġ tal-ftejjimiet li eh, tal-kummerċ li huma firmati u tara li l-Parlament ikun dejjem involut fil- l-istudji tal-impatt b'dan il-mod inkun eh, verament qed ngħidu l-iżvilupp eh, sostenibbli. Issa ngħaddu għal catch tiegħi u nisimgħu is-sur Kelly. Grazzi. President, jina membru tal-Kumitat tal Inte u um, dan is-suġġett huwa importanti ħafna. Sena ilu ma tantx kien hemm talba eh, f'dan il-kumitat immissa qed naraw li dan għandu x'jaqsam mal-istrateġija kummerċjali. L-affarijiet huma sempliċi jekk għandek pajis li jista jidħol fiktar kummerċ ma' pajis ieħor dan se jkollhom iktar esportazzjoni, iktar xogħol u għalhekk iktar ġid, iktar flus. Jiena naqbel ma' l-FTAs li għandna mal-Vjetnam pereżempju li se jasal qabel il- li għamilna sal-milit li għadda huwa importanti issa li nimxu l-qoddim il-Kummissjoni tista' timxi l qudiem fil-kuntest ta' din l-istrateġija, speċjalment għandak li għandu xjaqsam mal-drittijiet ċivili u tal-bniedem. U nispera li dan jibqa' priorità. Is-Sinjura Ward. Grazzi, President. Sinjura Komissarju, jina naħseb li inti diġa għandek dokument li sejjajnek du 20 paġa Alternative Trade Mandate ismu u dan jistipula li il-kummerċ għandu jkun dwar il-bdil ġifiri bejn reġjuni li jaqsmu il-prodotti, il-kompetenzi u l-kreativita tagħhom. Dan il-dokument sar fl-2014 u dan il-Parlament laqgħu qabel jina kont eletta fih. Huwa ġi elaborat wara li kienem u kol konsultazzjoni ma' 50 entita ta' soċieta ċivili, anki trade unions. Jina naħseb tajjeb li jinti tikkonsulta taħna ħafna minna konna ċettajni matul kampanja tagħna u tajjeb li nużaw il-messagġi li fih unkomplu naħdmu mal-laqdiet li kienu ippreparawħa. Tajjeb li nżommu dawn il-prinċipji. Iva, grazzi il sinjura Tomasic, żewġ minuti. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea tiftaħar bil-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna nittamaw li l-imsieħba ekonomiċi, politiċi u militari għandhom l-istess standards u valuri. Nispera li u dan lan, jena naħseb li nużaw il-politika kummerċali għal dan lan qed tagħmel ħsara lil nanfusna ċina, Russja, l-Istati tal-Golf ħadd minnhom iħares id-drittijiet tal-bniedem ma nagħmlu aħna. Minkejja dan aħna nikkumerċaw magħhom. Iżda aħna ma rridux nappoġġaw ftejim ta' skambju ħieles qabel ma situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tittejjef dawn il-pajjiżi din l-ikwokrazija ta' meħsara li ċittadini u l-azjendi għal il-prodotti l-importazzjoni jiswew aktar u fl-istess ħin l-espansjoni ekonomika u l-esportazzjoni tispiċċa timxi bil-mod. Aħna diġà kummerċjaw mad-dinja kollha, anke dawk il-pajjiżi li ma jirrispettawx eh, drittijiet tal-bniedem, allura nistgħu eh, naħdmu fuq livell kummerċjali u mbagħad il-ġlieda drittijiet tal-bniedem nagħmluha b'mod ieħor. Grazzi ħafna issa l-onorevoli li miss. Dan id-dibattitu jirrifletti l-kontradizzjonijiet ta' sistema neoliberali li huwa bbażat fuq il-kummerċ ħieles u il-loġika tal-kummerċ li moħħu fil-profit. Jekk aħna l-ftejmiet ħanamluhom vagi u mhux vinkolanti li mhux ħajtejbu is-sitwazzjoni tal- ta' ċittadini f'dawn il-pajjiżi x'ingħidu dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael. Dan minkejja l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li jiġru ta' kuljum eh, tal-ċittadini tal-Palestina fit-territorju tagħhom sorta waħda sar dan il-ftehim li jimpoġġu quddiem kollox il-kummerċ ħieles imur kontra responsabilta ta' soċjetajiet Hemm bżonn li konna ftejim li huwa ta' vantaġġ anka għar rispett tas sovranità tal-Istati Nazzjonali. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Xogor. Il-kummerċ huwa fil-qalba tal-Unjoni Ewropea li kontrollaw terz tal-kummerċ dinji huwa wieħed mill-ikbar eh, kummerċant fid-dinja kif ukoll l-ikbar promotur ta' drittijiet tal-bniedem ma noqogħdu bil fuq saqna, bdejna fuq saqna. L-Unjoni Ewropea hija l-iżjed reġun dinamiku wkoll Fiġġejjeni 90% ta' tkabbir fid-dinja ħajsir barra mill-Unjoni Ewropea għalhekk jekk aħna rridu nappoġġaw l-impjiegi fl-Unjoni u nħarsu wkoll il-pożizzjoni tagħna bħala il-promoturi ewlenin tal-valuri universali permezz tal-kummerċ, m'għandniex ħin x'nitilfu. Hemm bżonn li inqajmu il-ftehim eżistenti u nirratifikaw kemm jista' jkun malajr dawk li diġà ġew konklużi u li noħolqu dibattitu politiku aktar informat fuq dawk li qed jiġu negozjati. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Marja sissa. Grazzi ħafna. Sissa l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea meta niġu għall-investiment u l-kummerċ allegatament kienet ibbażata fuq it trasparenza u il-valuri fl-interess ta' ċittadini tagħna, ċittadini kollha. Kenna l-Forum Ewropew għall-Investiment Strateġiku l ħareġ bih Sur Juncker u l-idea hija li natu miljoni ta' euro f'investiment imma il-Greċja tinsab propju fuq xifer l-irdum u 42 proġett li ġew imweda ħajġu implementati biss permezz ta' ftejmit internazzjonali ta' TTIP imma hemm tentattiv li nwaqfu ftejm li jaffettwa l-agrikoltura Ewropea kif ukoll setturi oħra. U l ħajkunu ta' svantaġġ għall-SMEs Ebżon li nejnu l-Greċa. U ebżon ċertu politiki bħat TTIP. Grazzi ħafna, komissarju. Aw teddida. Anzi, l-direzzjoni ċara f'din id-diskussjoni jekk il-kummerċ ħieles u ix fil-fat possibli jina nemmen li huwa imma rridu nindunaw li huwa importanti li anka l-parlament wetta ir-rwol tiegħu fil-bil fuq ċertu ftejmiet kummerċali. Hemm bżonn li niftakru li jekk ċertu suq e, jiġi abbandonat mill-kummerċ Ewropew minħabba e, drittijiet tal-niedem jew minħabba raġunijiet oħra, ħajkun hemm imprenditur ieħor li jidħol fl-istess suq u ħafna drabi dan l-imprenditur ieħor ma jkollu skrupli ta' xejn. Nixtieq ngħid li d-drittijiet tal-bniedem nistgħu narawhom minn ħafna angoli differenti minn l-angolu universali inseparabli mbagħad hemm angoli oħra. U jiena marriċ innaqqas mill-importanza ta' drittijiet tal-niedem, imma ċertu setturi ġeografiċi jistaw jaraw id-drittijiet tal nidem eh, mod differenti. Għalhekk jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna, imma kummerċ iżjed ġus ċertament huwa possibbli. Mela, il-Kummissarju. Grazzi ħafna sur President u grazzi lil kulħadd għal dan id-dibattitu tant interessanti. Jiena naħseb li kien tajjeb ħafna u fil-fatt hemm ħafna suġġerimenti tajbin ħafna li waslunna min-naħa taż-żewġ rapporteurs. Meta l-Kummissjoni preżentat l-istrateġija ta' kummerċ għal kulħadd kellha tliet għanijiet ewlenin. L-ewwel net ovvjament li l-ftehim ta' kummerċ li namlu għandhom ikollhom effett għandhom waslu għal benefiċċji li l-konsumaturi ċittadini tagħna u anke l-imprenditori tagħna. Il-kummerċ jista' jkun mod kif niġġieldu il-faqar u nassiguraw ruħna li n-nies ikollhom perspettivi. Imma rridu nagħmluha tajjeb u din hija xi ħaġa li qed nifukaw fuqhom fil-ftehim eh, kummerċjali taħna tagħna, rridu nifukaw fuq l-aħjar punti bħas servizzi, kummerċ elettroniku, IPR u inħarsu wkoll l-industrija ta' manifattura li għandna fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn nassiguraw ruħna li l-konsumaturi fil-fatt jirnexxilhom jieħdu il-frott, jieħdu l-benefiċċji ta' dawn il-ftehimiet u eh, speċjalment tal-SMEs fejn aħna ipproponejna li jkun hemm sit tal-internet speċifiku l smes li jfaċilita l-SMEs ikollhom iżjed eh, informazzjoni dwar dawn il-ftehimiet. Punt ieħor dwar il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux insolvu il-problemi kollha tad drittijiet tal-bniedem fid-dinja permezz ta' ftehim Eh, kummerċali, rridu nkunu realistiċi, imma nistgħu nikkontribwixxu, nistgħu nagħmlu billi eh, nagħmlu aktar nkunu aktar komprensivi l-iżvilupp, eh, politika barranija, investiment, ninkludu kollox mod intelligenti għaliex b'dan il-mod nistgħu nagħmlu iżjed u ninfurzaw dawn il-valuri għanna kapitli fuq drittijiet tal-minem, drittijiet tal-xol, zvilup sostenibli, dawn huma inforzabli u huma vinkolanti. U aħna kena mekka għanna mekkanizmu eh, apposta tal rizoluzjoni ta tal-tilwim. U anka il-negozjati li għanna kif dejna mal-Messiku. Fil-mandat għanna ġdida kontra korruzzjoni Il-ħidma li għamilna reċentement mod konġunt bejn il-Konsil, il-Kummissjoni u il-Parlament biex nkonkludu il-ftejim fuq il-minerali li ġej minn zoni ta' konflitt u anke tortura, eh, din hija xi ħaġa tajba ħafna u naħseb nistgħu nkunu responsabbli tagħha. Tielet ħaġa trasparenza, ċittadina jridu jkunu voluti, jridu jkunu jafu x'għed x'qed jiġri U din hija xi ħaġa li saret dejjem aktar urġenti f'dan l-aħħar u aħna rridu nilqawha. Imma mbagħad irridu nbidlu l mota kif nagħmlu politika tagħna. Aħna mpenjajna ruħna li l-politika kummerċjali tagħna tkun trasparenti kemm jista' jkun. Bit-TTIP aħna qegħdin naslu l-bot kemm jista' jkun. U rridu nkunu nistgħu nagħmlu dan anke ma' ftehimiet kummerċjali oħra Issa aħna wek nistgħu nagħmlu iżjed biex ninvolvu l-ċittadini x-xogħol tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri u anke x-xogħol tagħkom li tinvolvu ruħkom li tispjegaw eh, li tisimgħu u ġibu lura il tasib u il-mistoqsijiet imma anke li serħu moħħ in-nies meta jkun hemm bżonn. Anke nistgħu nagħmlu iżjed fuq il- L-ugwaljanza bejn is-sessi din hija xi ħaġa li hija inkluża fil-ftehim u fl-evalwazzjoni tal-impett u l-impatt u fil-GSP Plus rispett għal eh, konvenzjoni fuq non-diskriminazzjoni ma ċertament nistgħu nagħmlu iżjed u ħarħares li suġġerimenti tagħkom aktar fid-dettall. U anka il-xogħol ta' tfal din hija xi ħaġa li wkoll qed naraw aħna pubblikajna dokument tal-istaff ftit snin ilu fuq il-kummerċ u l-ar forum ta' E, xogħol sfurzat bejn tfal, fil-fatt dan ħafna drabi jiġri f'setturi mhux kummerċabbli. Għalek huwa suġġett diffiċli ħafna maħna xorta waħda nsegwuh fid-dettal e, mal-imsieħba tagħna pereżempju fil-sistema ta' monitoraġġ tal-GSP Plus u komplu nagħmlu dan. Palma qed il-kummerċ jiġi diskuss li ħaġa tajba, hemm bżonn li nagħmlu aktar minn naħa tal-Kummissjoni anke mill-Parlament Ewropew anke l-Stati membri hemm bżonn li jagħmlu iżjed sabiex jassiguraw li l-ftehim kummerċjali li aħna ninkonkludu huma ta' benefiċċju kemm għaċ-ċittadini tagħna imma komplementati wkoll mal-politika soċjali, miżuri ta' ħarsien differenti qed naraw mal-Kummissjoni kif nistgħu nużaw il-fond ta' globalizzazzjoni mod iżjed intelligenti biex nħarsu n-nies li mumiex qegħdin jibbenefikaw mill-globalizzazzjoni u l-kummerċ. U ovvjament din indirizzaw kol numru ta' pajizi biex namlu ftejm kummerċali magħhom ċfir pajizi sviluppati u anka pajizi li qegħdin Għan komplu namlu dan fil-waqt li nimpenjaw ruħna l-effiċenza, trasparenza u il-bażi tal-valuri. Grazzi ħafna sur President għal din id-diskussjoni, grazzi membri onorevoli għal kontribuzzjoni ta'kom u għen provaw naħdmu flimkien sabiex nassiguraw li l-kummerċ huwa responsabli, eh, sostenibli u effiċenti. Grazzi. Domna Forenza, do minuti. Issa Signora Forenza, zewċ minuti. Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq sempliċement nikkummenta bħala ilu u nerġa' nirringrazzja il-Shadow Rapporters da kollha li tkellmu għal kollaborazzjoni li kellna magħhom Eh, ħafna mir rakkomandazzjonijiet li dan il-Parlament fassal fl-2010 fil-fatt ma ġewx konsidrati mill-Kummissjoni. Aħna nimbatu indikazzjonijiet preċiżi biex eh, insaħħu eh, kunċett li drittijiet ambientali, umani u soċjali mhix xi ħaġa li hija indipendenti mill-iskambju tal mill-ftejn ta' kummerċ rridu li kunem jiġi rispettat il-ftejn ta' WTO Aħna nitolbu per eżempju anka li nerġaw riformulaw il-klawzula ta' drittijiet tal-nidem u l-kapitli fuq svilup sostenibli sabiex daw verament ikunu vinkolanti u nintroduċu l-possibilità ta' deroga għal ftejn kummerċali fil-moment meta e, wieħed ma jagħtix każ id-drittijiet ta' nidem reali. Aħna irridu li il-konvenzjonijiet 8 plus 4 eh, li zit importanti aħna nafu li zit ħaġa importanti palissa hija il-negozjati ta' TTIP li ma fermawhom xkolla dawn il-konvenzjonijiet aħna rridu indikazzjonijiet ċari dwar l-affarijiet ambientali kif ukoll reġim ta' proprjetà intellettwali aħna rridu li kunem CSR Eh, li kunem eh, liġijiet ċari għal multinazzjonali. Rridu affarijiet konkreti ħafna li kull ma rridu huwa intennu eh, kunċett u d dispeċini li ħajkollin kontradixxi il- il-komissarju ma bittite poċeta maħniex biex fid direzzjoni it-tajba għalix li li kunem aktar trasparenza jfisser li natu għacċess li l-kulħat ġviri jiġifieri drittijiet tal-nedem ma jgħawx taħt il-mumiex inqas importanti mill-ħarsin tal-profitti, grazzi. Issa l-onorevoli Begin għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jina xtaqt nirringrazzja lil daw kollha l-kollegi li eh, kontribuxew għal tfassil ta' dan ir-rapport ma kienġi xejn faċli din il-ħidma għaliex kien hemm kompromess bej idejat u opinjonijiet differenti ħafna speċa anka dwar il-kummerċ il-lum. aħna lejla smajna persuni li jitkellmu kontra il-kummerċ ħieles li jitkellmu kontra l-kompetitività un batem hemm oħrajn li jenfasizzaw l-importanza tiegħu. Jiena naħseb li ħaġa importanti li rixinna nagħmlu għal nibatu messaġġ ċar u għal dan nixtieq nirringrazzja l-appoġġ li rċevejna fil-Kumitat Intew li tama li ħani konferma dan l-appoċ għada imma il-messaċ prinċipali kien li l-kummerċ irrid xorta waħda jiftiem bħala mutur ta' svilupp u benessri b'mod indaqs mhux biss ta' ċittadini Ewropej imma anka ċittadini fil-kumplament tad-dinja. U għamennu li ċertament din mhix xi ħaġa eh, Eh, ma kienx rivoluzzjoni kbira li kellna b'dan ir-rapport imma l-inqas biex f'direzzjoni tajba li wieħed jara r realtà x'inhi x'mhux qed jaħdem din mhix ħaġa li tieħu ħafna ħila biex issir aħna lkoll nistgħu nagħmluha. Id-differenza hija meta nibdew inwettqu u nifissaw il-bażi għal xi ħaġa differenti għandna ekonomija li eh, hija mdajfa ħafna eh, b'ħafna imġiba u il-mod kif nimxu fuq livell kummerċjali li wkoll huwa dajjeb ħafna. Aħna hawnhekk irnexxinna namlu bażi korretta biex il-kummerċ immexxu fid-direzzjoni li xtaqna ġviri favur aktar benessi u mhux inżidu sempliċement il-perċentwali tal-kummerċ u ma nafux min ħaj benefika minnu. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u issa għada nittamaw li ħajkonna eh, votazzjoni li timxi skont dak li ġi diskuss.